Eh, dinaja wahda mill-talbiet tagħna, però rridu ngħidu kemm biljuni ta' flejes ġodda se jkunu hemmhekk biex niż biex bekk inkunu nafu kemm flus jistgħu jiġu użati biex iħolqu Olimpiki. U anki bir risorsi ġodda jekk iridu naqtaw titiriet blajru rridu nħarsu anki lejn il-flus deħlin mill-levis tal-karburant tal-avjazzjoni irridu eh, <clears throat> neqfu namlu dawn il-passi. L-Europa eh, għanda t-dikjara gwerra fuq dawn l-ideat u jridu jħolqu uh, flejes biex eh, jiproteġu kontra dawn l-avvenimenti. Issa, fissem il-grupp Renew, il-Sinjura Arman. Kollegi, rappresentanti tal kommissjoni Qed nitkellmu fuq il-budget tal-2020, l-aħħar sena tal-MFF <clears throat> li bde li beda fil-2014. <clears throat> Issa hemm bżonn naraw kif l impegni tagħna ġew sodisfatti kemm eh, kienu effiċenti l-azzjoni tagħna. U biex naraw x'orjentamenti għandhom jiġu adottati għal flus għal snin li ġejjin. Jina nishtiq nuża kull marġni finanzjarju għad dispożizzjon biex nuri l-Europa tista tkun interessanti u attraenti għal ċittadini Ewropej. Ridu nifmu tħassib tal-ċittadini u ridu l illi nistaw aħna natom viżjoni ta' soċjetà tagħna. L-Ewropej dejjem iktar inkwetati fuq il-protezzjoni ambientali u għanna nsibu risposta għal dan l-inkwiet <clears throat> billi namlu sviluppi teknoloġiċi u innovativi. Emżon <clears throat> nimpenjaw l-ekonomija eh, eh, Ewropea f'din id-direzzjoni u rridu anki insommu l-ekonomija nżommu kompetitiva. Irridu noqdu attenti għal tranzizjoni enerġetika. Aħna ma nistawx minnaħa wahda namlu azzjonijiet urġenti un bat minnaħa l-oħra nillimitaw dawn azzjonijiet għal kriterju ta' eccellenza wieħed. Eh, per eżempju, fil romanija punti, ftit punti edin, edin jaslu għal dawn il-kriterji. Però hemm emerġenza kbira fuq il-protezzjoni tal-ambjent fir-Romanija. Aħna għanna frattura ekoloġika fil-kontinent u rridu nikkorreġuha għax dan huwa importanti għal prosperità tal-Ewropa kollha kemm hi, rridu nibnu mezzi, strumenti finanzjari b'mod responsabbli <clears throat> u ma nistawx nirriskjaw illi noħol u dejjem iktar no, uh, situazzjonijiet zbilanċati. Irridu e għal dastant eh, insaħħu il- il-budget lines fuq l-assistenza teknika u jiena għamil emendi għal dan il-għan. Għax irridu naraw xem bżon nisir fil-ċentri ekonomiċi kbar fl-Europa. Għanna brain drain mill-vant għal-ponent u rridu eh, noqdu iktar attenti għal pajizi ċentrali u tal-vant. Nishtiq inżit li dejjem iktar ċittadini Ewropej rridu illi l-Ewropa tkun iktar attenta fuq kif jonfqu l-flus Ewropej. <coughs> Peress li sejkonna li PPO uh, eh, dal-waqt jena nishtiq <coughs> niproponi budget xiera għal din l-istituzzjoni biex tkun tista' sir operativa diġà mis-sena d-dieħla biex tkun tista tkun attiva. Għal-ħodor issa nisimaw minna tisur Andresen bl-uragani, eh, n-nirin, u il-klima eh, eh, edin ħedġu zazax biex nartaġima jħorġu fit-toroq u jwissuna fuq it-tibdil klimatiku. u għana bżon nihdu azzjoni. Ma nix nitkelmu fuq ċifri fil-budget, għana nitkelmu fuq il-futur tal-kontinentana fil-budget ta' hawnhekk qegħdin ngħidu li neġu niġu imkien u ninvestu fil-futur tagħna. Il-ħodor jixtiequ iwaqfu din il-kriżi u jġildu kontra l-faqar. Irridu li kulħadd ikollu futur fl-Unjoni Ewropea u dan jfisser li aħna għandna nkunu fuq in-naħa ta' żgħażagħ fl-Ispanja, fl-Italja, fil-Greċja, dawn iż-żgħażagħ li huma għad għada u li għalihom għada d-dejja l-kriżi għanna bżon ta' New Deal ħadra fl-investimenti u protezzjoni kontra il qatfost iż-żaza. Merkel u Macron se jkollhom eh, eh, kampanji elettorali a bażi tal-investimenti. <clears throat> Aħna u naraw minn naħar oħra żewġ biljuni u nofs iktar eh, investiti fil-klima u 5 miljoni iktar biex nġildu kontra l-qat fost iż-żaza. U aħna drittijiet tal-bnidem nidhom bis-serjetà. Aħna qed nappellu biex ikun hemm programm ta' rescue marittimu ma nistawx nalqu għajnejna, rridu n-naġix u l-kun proposti tal-Kunsil fl-opinjoni tagħna mhumiex aċċettabbli. Il-ħodor huma preparati illi eh, dawn ma l-ispejjeż li għandhom ikunu inklużi fil bazet Aħna rridu nbidlu l-Ewropa, rridu niġu fl-imkien u ninvestu fil-futur, allora l-isperanza ti għajja. illi hawnhekk fil-Parlament aħna nkunu nistgħu niksbuh da jista' jkollna maġġoranzi hawnhekk u nkunu nistgħu niġildu mal-kapijiet tal-Istat u l-gvernijiet għal futur aħjar tal-Ewropa. Grazzi. Anki tal-li rispettajt il-ħin Issa fisem il-senjura l Laport. Għal minuta. <clears throat> President, kollegi, il-ġimma li għaddiet, il-President Erdogan għal darboħra għeddet eh, li jiftaħ il-bibin tal-migrazzjoni lejn l-Europa għal darboħra qed naraw illi hawnhekk għaw rikat fuq il-migrazzjoni 5.6 biljuni ta' euro ġew motija li Turkija u hemm iktar eh, biljuni li se jingħataw fil ġimgħat li ġejjin. U meta nħarsu lejn l-importanza ta' Frontex fil-budget tal-2020 nistaqsu hekk dana iex eh, xirqa din l-għażla l-Unjoni Ewropea qed turi li mhijiex kapaċi li tipproteġġi l-frontieri tagħha ma tistax tiżgura s-sovranità tat-territorju tagħha. Issa fuq il-Frontex aħna <clears throat> nistgħu naraw illi eh, Frontex hija kooperazzjoni nistgħu nikkonsidraw bħala kooperazzjoni bejn bejn bejn nazzjoni nazzjonijiet liberi u jiġu u issiri kooperazzjoni kontra eh, il-migranti. Eh, Rċonza, ICR, President, membri tal-Parlament Ewropew Diskussjoni fuq il-budget dija dejjem importanti, però għandha tkun ibbażata fuq ir-realtà. Llum fil-Parlament Ewropej hawnhekk aħna responsabbli għal budget tajjeb qudiem iċ-ċittadini u l-abitanti tal-Ewropa. <clears throat> Il-mod ta' komunità biex nirsolvu problemi komuni hija ħaġa tajba u għal dastant irridu nkunu autentiċi fl-azzjoni tagħna il-dokument Ewropew jgħid irridu nitkellmu fuq l-agrikoltura ma nistgħux aħna naqblu mal-proposta tal-Kunsill biex inaqsu l-ispejjeż fl-sezzjoni numru 2 il-risorsi naturali u l-iżvilupp sostenibbli. Il-prodotti u l-ikel eh, għandu jiġi appoġġati u aħna għamilna emenda. Eh, it tfaltana ma jistawx jiklu l-plastika għandhom bżon ta' Eh, ikel organiku e kiridu nkunu zguri fil-stazzjonijiet u fl-aeroporti għanna bżon niproteġu il frontiri tal-Unjoni Ewropea. Għal din ir-raġuni l-ICR tixtieq saħaħ l-Europol u Frontex il-Kunsil se tagħmel tieħ fil-Horizon 2020 Eh, ta' xi 30 biljun euro. L-universitajiet u riċerka għandhom bżonn ta' finanzi għal riċerka tagħhom u teknoloġiji biex ikunu jistgħu jiġġieldu kontra l-qat, anki l-qat fost iż-żgħażagħ, hemm bżonn ikunu realistiċi u bżonn nirsolvu problemi b'mod realistiku. Aħna qed nirproponu soluzzjonijiet eh, realistiċi u razzjonali għall-Unjoni Ewropea u l-abitanti tagħha. Ridu dawn il-sfidi naffaċawhom flimkien. Grazzi. GUI, eh, GUI NGO eh, Omar G. President, <coughs> grazie. Jina naqbel bisħieħ. Mal-ġudizzi kritiċi ħafna eh, eh li saru mill-Kummissarju u l-Kummissarju Ettinger fuq il-proposti tal-Kunsill. U jina naqbel 100% mal- mal mal-proposta mal proposta tal gruppi kollha fuq dawn id-deċiżjoni tiridu nifmu li l-Parlament huwa unanimu fl-oppożizzjoni tiegħu eh, għal proposti tal-Kunsill illi edha edha taħla eh, għal eh, il-possibilità ta' ħolmiet Ewropej. Intkom qed tajdu li ma tridux titkellmu fuq iċ-ċifri, imma le rridu għax intkom il-proposti tagħkom huma eh, tih biss u tih mhux ġustifikati, inkredibbli. Riċerka 430 miljun inqas, iż-żaza 11.7 biljuni għal għal eh, impigi fost il-żaza. Eh, Anki fil-fondi tal-migrazzjoni u tal-azil, tiħemmek u kol <clears throat> għall-integrazzjoni. Kozme, 36.5 miljoni U dan jfisser inqas assistenza, inqas għajnuna, inqas appoċ għal kumpanijiza. U b'dawn il-tih intkom edin t-sakrifikaw l europa U dan jfisser li sejkonna jkollna inqas Europa fl-2020. Illi hija verament ħasra kbira, grazzi. Sur Hiver, għal minuta u nofs. 17 miljon ta' Britanniċi li votaw biex jitilqu mill europa se jkunu verament irrabjati illi se jkollhom iħallsu dawn il-biljuni għal budget 2020. Aħna smajna l-kelma 20 kontinuità. Il-Britanniċi ma votawx għal kontinuità, votaw għal indipendenza u l-Brexit parti issa edin nivotaw biex ikonna eh, kisra mal-Unjoni Ewropea. Firda, Eh, kif hemm rapporti jekk il-ftehim ma jintlaħaqx l liġi Ewropea kollha anki fuq il-kontribuzzjonijiet finanzjari ma jibqawx japplikaw. U r-Renju Unit mhux se jkun soġġett għall-ebda obbligu bħala kontribuzzjonijiet finanzjari. Assolutament. No deal ifisser li r-Renju Unit ma jagħti l-ebda eh, ma jagħtix flus lill-Unjoni Ewropea. Tajjeb hekk. <clears throat> Eh, entkom eh, dewimtu trattat ta' Theresa May illi ġiet rifjutata. U għalhekk aħna issa għandna l-Prim Ministru ġdid Boris Johnson ma jistawx jippruvaw jerġaw eh, jippreżentaw dak it-trattat għax aħna ma riduħx dak it-trattat u l-partit tal-Brexit se jwaqfu u fisem il-poplu eh, tal-vant tal-Europa aħna xnaħsbu fuq l-idea li natu 30 biljun għal trattat ġdid Le, grazzi. Eh, ma ridux aħna eh, trattat ġdid. Isur Mureshan, fisem l-IPP. Grazzi President, Kommissarju, kollegi, aħna qed nitkellmu fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea l-2020. Dan għandu żewġ karatteristiċi. L-ewwel nettu għal aħħar sena tal-MFF attwali u t-tieni net huwa ewwel eh, Eh, sena wara l-elezzjonijiet. Peress li u l-aħħar sena tal-MFF ifisser illi dawk il-flus fl-aħħar se jiġu fidejn l-istati membri. Ifisser li rridu nħalsu il kontiet u għal daqstant jena nixtieq nitlu il-Kunsilli li rridu nizgurjaw li l-Unjoni kollha biżejt risorsi li nkunu nistgħu nħallsu l-kontijiet tagħna. Mem lebda eh, ma nistawx aħna ma, ma, ma jistax ikun illi konna unjoni li ma tħallas il-kontijiet. Mux possibli fil-bidu tal-MFF rridu namlu pressjoni fuqkom illi idkom eh, għandkom uh, tużaw il-flus illi għanna bżon u rridu namlu pressjoni biex tħassu l-kontijiet. U t-tini, li, peress li jew anki l ewel sena wara l-elezzjonijiet, allora dan jfisser illi rridu nisimaw il-leħen tal-poplu illi qed jivutaw, il-parteċipazzjoni kienet iktar minn slin eh, ta' qabel u zazah e, votaw Ma nistax najdu li zazah li għanna inqas e, flus peress li il-Kunsil qed jipproponi naqas 116 miljon. Aħna ma nistax najdulhom li hemm minqas flus għal biex neġildu kontra it-tibdil klimatiku għax għalihom importanti dan is-suġġett ma nistax najdulhom ma nistax niffinanzjaw l-Erasmus, ma nistax najdu l-bdewa li hemm inqas flus għall-agrikoltura. Għal daqstant irridu naħdmu fl-imkien membri tal-Parlament, Kummissjoni u Kunsil irridu nidentifikaw il-prioritajiet ġisti li donatu l-risorsi ġusti u nkunu nizguraw li flus jiġu minn fuqa mod xera. Grazie. <clears throat> Signora Gualmini għal minuta u nofs. President, kollegi, id deċizjoni tal-budget il l-qalba tal-azzjoni politika risorsi finanzjari miex eżerċizzju dor burokratiku, ma bekk l-Unjoni Ewropea tirrispondi għal bżonnijiet tal-500 miljon ċittadin Ewropew aħna bħala Parlament Ewropew irridu nkunu ambizjużi, aħna ma nix nibżaw fi periodu ta' krizi. Eh, Eh, biex ikonu ambizjuzi. Eh, iktar il-krizi ekonomika ma t-nizzilna, iktar aħna irridu kunu ambizjużi. Aħna mux biss irridu nitolbu li kunem restaur tal-budget proposta oriġinarjament tal-Kummissjoni Ewropew, le, ma rridu nzidduħ U l-proposta tal-grupp SND ta' 3.4 biljuni huwa aċċettabbli hija aċċettabbli, speċjalment fuq il-budget tal-2020. Il-miri finanzjarji fuq il-tibdil klimatiku għandhom jiġu difiżi u promossi. It-tieni mbagħad il-garanzija ta' żgħażagħ ħanna nsaħħluha u għandha tiġi inkluża fil-Fond eh, Soċjali Plus. Mbagħad il-politika tal-viċinat eh, huma fondamentali u għandhom jiġu riaffermati biex inkunu nistgħu inkomplu bil-valuri tagħna ta' solidarjetà u ta' inklużjoni. Pala shadow rapporter jiena jena jiena kelli x'naqsam l aġenzija Ewropej u jien naħseb li assolutament u importanti li nżidu kemm il-finanzjamenti u l-istaff tal-Aġenziji l azzjoni tagħhom taffettwa il-politika soċjali eh, tal-migrazzjoni u tal-impigi għanna u dimna salib ta' toro issa l-Ewropa għanda tkun soċjali u ħadra inkella xej eh, ma nix assolutament nitilfu din l-opportunità. Grazie. Issa, il-Sinjura Ajer għal-minuta. Grazzi, President, kollegi, komissarja, ecc. L-2020 wasanna għal tmim tal-MFF u l-istituzzjonijiet Ewropej impenjaw ruħhom biex jgħatu eh, 20% ta' protezzjoni għal klima. Peress però li maħniex qed nilqaw nil-kellim interrot. Iva, rġajb da' jek ma jimportax tajt fil-president. Komissarju, kollegi, l-2020 i wasanna għall-laħar tal-MFF attuali u bħala rizultat eh, irridu namlu evalwazzjoni l istituzzjonijiet Ewropej huma impenjati biex e, jonfqu l-20% tal-budget għal tibdil klimatiku, però mħanix se nirrispettaw dan l-impenja, dan l-impenn. Hemm diżastri u ċittadini qed jibatu messaġġ fil-elezzjoni e, jistennew li kun hemm protezzjoni u hemm bżonn aħna nisimgħuhom, għandna nirrispettaw l-impenji e, bżon nilħu il-level tal-20% rridu niproteġu l platentu il-pjaneta u nizgura eh, dan fl-istituzzjoni tagħna. Kollegi aħna ħadna not tal-pożizzjoni tal-Konsill u il-proposta tal-Konsill timxi kontra il-miri il miri tal tal-presidenza finlandiza. Aħna nistennew l-istituzzjonijiet kollha illi eh, iżommu l-promessi tagħhom. Eh, eh, li tamaw li l-budget tal 20 se jkun koerenti. Eh, is-sur Boss Lager għal minuta nofs. Mrs. Bali. Sr. President, Komissarju Ettinger, Eżis kollegi, jina appoġġajt l-inizjattiva tal-kollegi li edin nallokaw 20% tal-budget tal-klima fiħdan l-MFF. Din il-weda inatat qabel il-ftejim ta' Pariġi Però maħniċ qed ninħuq din il-weda bi 3.5 biljun euro. Nixtieq nappoġġja wkoll inizjattiva biex nużaw il-flessibilità finanzjarja kollha għal żgħażagħ Ewropej fl-inizjattivi għall-impjieg u l-Erasmus. Iżda din id-diskussjoni tikkonċerna xi ħaġa ikbar li nuru l-ambizzjoni tal-Parlament għall baġit li jmiss. Fl-elezzjonijiet li l-elezzjonijiet il-ċittadini tagħna uraw li jippretendu li aħna nkunu iktar ambizjużi biex nofru soluzzjonijiet Ewropej għall isfidi joroqtu l-ħajja tagħhom ta' kuljum. Neħtieġu budget li jżid u mhux inaqqas il-kapaċità tal-Unjoni Ewropea li tieħu azzjoni f'dak għandu ma tibdil fil-klima, l-ażil u l-qasfas tiż-żgħażagħ. Għalhekk għandna bżonn budget li jaqdi ċittadini kollha fl istati Membri kollha. Apparti minn hekk għandna wkoll inżidu riżorsi finanzjarji li tiġbor l-Unjoni Ewropea stess. Irridu wkoll nispjegaw nikkonvinċu ċittadini tagħna u l-ħbib tagħna fil-Kunsill li jekk nagħtu iktar flus l-Unjoni Ewropea se jkun eh, investiment xira. Ija nkunu għalhekk ambizjużi kif talbu minna ċittadini tagħna, kemm dan il-budget kif ukoll dak sussegwenti. Grazzi tassi. <coughs> Il-onorevoli Medicine. Jekk jogħġbok. Grazzi tassew. Signora President, grazzi Kommissarju, xi kummenti minn naħa tiegħi. Nifhem x'inhi l-ambizzjoni hawnhekk u importanti ħafna li insibu l-fondi għal din l-ambizzjoni. Jiena smajt il-Kummissarju Oettinger ftit minuti ilu huwa fatt li jekk Renju Unit jitilqu mingħajr deal aħna ser ikollna 11 biljun euro inqas li jridu nsibuhom minn ximkien u dan ma jistax jiġi eh, mill-vot minn jekk ma jkunx hemm konsens mill-istati membri mhux se jkollna dawn il-fondi. Ħaġa oħra, l-Kummissarju Ettinger li huwa wieħed mill-aktar nies kompetenti qed nitkellmu aħna dwar il-qad fost iż-żgħażagħ, kwistjonijiet tal-klima, iżda ma taħsbux li għandna wkoll nitkellmu dwar problemi ta' demografija għaliex għandna wieħed punt ħames għandna wieħed punt ħames disa eh, rata ta' wieħed punt ħames disa wilt għal kull mara fl-Ewropa. Jiġifieri kull mara tikolla inqas minn żewġ tfal.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 iridu wkoll se jiġu affettwati fi żvilupp rurali waqsma oħra. Iżda dan il-budget <coughs> kien ibbażat fuq ċertu eh, kwistjonijiet konservattivi u l flus eh, għan jammontaw 20 biljon euro. Eh, dan ifisser li ser nesperjenzaw problemi simli għal dak li kellna bejn 2012 u 2015 fejn kellna kważi 30 biljun euro fi flus rridu jitħallsu. Jekk l-Unjoni jisilqom l-Unjoni Ewropea mela irridu budget li jkun jakkomoda din is-sitwazzjoni. Grazzi tassew l-Onorevoli Mulos. Grazzi tassew. President, kollegi, ma kena l-ebda kellim, l-ebda grupp politiku illi appoġġa la direttament, lanqas indirettament, it-naqis li qed jiġi suġġerit mill-Kunsill il-Presidenza tagħkom, it-naqis fil-budget. Il-Kummissarju Ettinger innifsu spjega għalfejn. Dan huwa impossibbli bi tnaqqis li qed jiġi suġġerit li niksbu l-ambizzjonijiet u l-għanijiet tagħna mhux biss fil-Parlament Ewropew ma anke fil-Kunsill dan qed jibgħat messaġġ ħażin ħafna. Messaġġ ħażin għall-MFF, sinjal ħażin għall-MFF li ser jiġi żviluppat fis-seba' snin li ġejjin fejn il-Kunsell se jkun qed jinnegozja magħna. Se nkunu qegħdin niġġieldu tibdil fil-klima, ser noħol u xolijiet għal għazzazax tagħna irridu nibdlu id-direzzjoni u inqas flus mhux ħajjejnuna niksbu iktar binqas flus eh, ma jistax ikun iksbu iktar ma jekk nagħmlu hekk ikun miraklu. Grazzi ta' sew onorevoli furor. Furor, grazzi ta' sew, Sr. President, bħal soltu għandna tnaqqis l budget suġġeriet mill-Kummissjoni. Kriterju li jidrilna diffiċli nifmuħ dan it-tnaqqis m'għandux jikkastiga il-programmi li jagħtu valur miżjud l-Unjoni Ewropea kemm f'termini ekonomiċi, soċjali u ambjentali Anzi, bil-kontra, il-Konsil għandu jappoġġa l-għażliet politiċi ta' dawk li tippromuovi bħal innovazzjoni u l-ġida kontra l-qatt. Iżda bħas-soltu qegħdin jitnaqqsu fondi minn programmi li huma kruċjali l futur tal-Unjoni Ewropea, pereżempju t-tnaqqis li qed issuġġerixxu għall-agrikultura. U t-tnaqqis ta' 60 miljun euro regolament tal ta' Dublin. U il-programmi li jappoġġjaw il-qatt fost iż-żgħażagħ. Għandna bżonn li naraw kif inqasmu dawn ir-riżorsi mhux innaqsu minn kollox biex ngħinu setturi kruċjali u tassew nqajmu fuq saqajja l-ekonomija reali. Issa qed tnaqqis ta' 55 miljun euro għal spejs amministrattivi suġġeriti mill-Kunsill għaliex hemmhekk qed isir il-ħela aħna ma dan il-pozizjoni meħsibna nżommu u fil-rigward tal-emendi għal-bilanċ tal-2020 aħna tlabna li jitnaqqas il-ħela u l-pagi zazagġerati. Aħna rridu Ewropa iktar effiċenti b'inqas ħela u iktar tkabbir. Grazzi tassew. L-Onorevoli Vinzik. Sehr geehrte Frau Presidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Eżis kollegi, President, il-protezzjoni tal-ħajja ta' ċittadini Ewropej tfisser illi irridu inlaħqu ma' partit oħra tad-dinja bħala asean Permezz ta' Orizzont 2020 aħna qegħdin ninvestu f'dawk l-oqsma li se jżommuna kompetittivi se li jattiraw in-negozju U bħala negozjanta jiena kontenta li dan il-programm se jkun ta' benefiċċju għal SMEs għaliex dawn huma s-sinsla tal-ekonomija tagħna 24% tal-budget kollu tat-tieni pilastru ser jiġi allokat għal dan dawn it-tip ta' kumpaniji. Naħseb li rajna kooperazzjoni tajba ħafna bejn l-SMEs u l-industri u bekk kulħadd qed imur minn fuq. <coughs> Għandna ħafna sfidi fid-dinja tan-negozju u l-SMEs huma dawk li jistgħu jgħinuna fir-riċerka u l-iżvilupp, isibu soluzzjonijiet ta' tibdil fil-klima, l-enerġija li tiġġedded u dan jagħmluh b'tali mod illi jaffettwa lill ċittadini tagħna. Għalhekk diffiċli nifmu kif qed isir dan it-tnaqqis f'dan il-programm ta' Orizzont 2020. Grazzi ta' sew l-Onorevoli Ushakovs minix qed narah jekk jgħet hawnhekk nitolbu jieħu l-mikrofonu jekk le mela ngħaddu għal l-Onorevoli Keller. Jekk jogħġbok. kummissarju Oettinger, Ministru. Smajna ħafna li qed jiġi pjana tnaqqis tal-2025 ta' 20 miljun. Dan huwa budget illi mhuwiex xira irridu nerġgħu nħarsu lejhom dawn l-ammont li jitnaqsu Hemm ċertu kwistjonijiet li huma importanti għall kumitat li jiena rapporter fuq dan is-suġġett tal-Kumitat tagħna. Il-Kunsill qed jgħid li jkun hemm tnaqqis ta' 20 miljun euro għal servizzi Ewropej għal azzjoni esterna. Aħna nafu kemm importanti kemm importanti l-ħidma tal-azzjoni esterna meta nħarsu l-affarijiet bħal migrazzjoni, eh, it-tarja missjoni dan kollu jeħtieġ finanzjament Apparti minn hekk irridu nappoġġaw il-fondi li ġew allokati għall aġenziji bħal Eurojust, Europol u Frontex. Jekk aħna rridu aġenziji effettivi, dan l-aġenziji jistgħu jgħinuna anke biex ikun hemm kooperazzjoni. Grazzi l-Onorevoli Bito, jekk jogħġbok. Senjura President, kollegi, in-nixfa affettwat ħafna mill-pajjiżi Ewropej u nittama li l-klima se tingħata priorità fil-baġġett tagħna f'dawn l-aħħar ġimgħat smajna ħafna kliem sabiħ, ħafna eloġi, ħafna diskorsi, ħafna wkoll bdiewa qed jingħataw wediet u biex ikunu f'saħħithom meta jkun hemm nixfa, iva l-ekoloġija hija importanti ħafna iżda l-emendi tiegħi li restaqtina ma, ma ġewx adottati biex ngħinu l bdewa. Irridu nċaqalqu l-fondi sabiex il-pak li jmiss ikun jista' jindirizza problemi ta' tibdil fil-klima. Wieħed jista' jħares lejn l-emendi tal-agrokoloġija. Irridu tassew nimbuttaw il-buttuna il-ħadra, il-buttuna tal-ekoloġija jekk irridu nagħmlu progress. Grazzi, l-Onorevoli Donato. Grazzi, Sinjura President Fil-budget fil Ewropew, il-politika ta' koezjoni hija waħda mill-iktar vuċijiet importanti flimkien mal-pak. Il-politika ta' koezjoni hija bbażata fuq it-trattati u għandha lan li tnaqqas id-diskrepanzi bejn ir-raġuni differenti u dawk li huma eh, zvantaġġati. Dan huwa l-uniku programm Ewropew li kapaċi jikseb riżultati konkreti fejn żieda fil-postijiet tax-xogħol u l-kompetittività ħafna ktar eh, passoltu dawn il-Kommissjoni u l konsil qegħdin naqsu il-budget għal dawn il-fondi minħabba nowdilu minħabba l-fondi tagħhom. M'għandux ikun hemm tnaqqis dawn il-qasam u rridu naraw kif intejbu l-effiċjenza u l-effettività ta' dawn il-programmi ta' il proġetti Jiena nitlob illi anke f'dan is-settur ikun hemm strumenti iktar f'saħħithom ta' kundizzjonalità sabiex npoġġu pressjoni fuq il-gvernijiet tal-Stati membri u ikollna politika fiskali li ma tmurx kontra il-ġej tal-ċittadini tagħna għalhekk nitlob il kulħadd li jaħdmu flimkien sabiex nigarantixxu budget xira sabiex insegwu l-għanijiet ta' din l-Unjoni. Grazzi. Vielen Dank. Es hat als nächstes das Wort wieder für eine Minute Herr Grazzi l-Onorevoli Jurżditka jekk jogħġbok. Peress illi kulħadd qed jitkellem dwar qasam ta' interess tiegħu li huwa kruċjali hija tradizzjoni li dejjem niffokaw fuq xiex xed jintafaq fuq liema suġġett. Ma nħarsux lura u naraw liema proġetti Ewropej kienu tassew utli u liema kienu ħela ta' flus għandna niddefinixxu l-għanijiet konkreti li għandhom jiġu eh, finanzjati mill-Baġit Ewropew u r-riżultati mistennija. Fosthom l-effiċjenza tal-proġetti ta' edukazzjoni m'għandhomx jitkejlu bl-ammont ta' parteċipanti imma bir-rata ta' suċċess tagħhom ejja ma nibżgħux inneħħu programmi li mhumiex effettivi sabiex ikollna iktar riżorsi għal programmi aħjar. Ilbieraħ biss il-ħin jiena illum qed impatti għalih. Besten Dank, dass es Ihnen gelungen. Um, als nächstes ist... Iva, nexxilek patti għalih, prosit. Issa l-Onorevoli Ferreira, minuta. Għat tassew President, dan l bozz għal budget qed jiffoka fuq affarijiet li m'għandux ikunu priorità m'hemmx biżejjed flus għal kustjoni soċjali, għall-ambjent, għall koeżjoni soċjali, hemm iktar fondi għal l-aspett militari għal intħil internazzjonali. Maħniex qegħdin naġixxu fejn nistgħu naġixxu bi proposti konkreti u għandna din il-proposta li mhix tajba biżejjed aħna batna 80 emenda l-Konsil eh, għal proposta tal-Kummissjoni biex nifokaw fuq il-ġlieda kontra il-faqar nipproteġu il-drittijiet tan nisa, il-protezzjoni ambjentali, il-biodiversità. U li noqtu reġjuni kollha dawn l-affarijiet forsi ġew inklużi iżda saħna se nkomplu niġġieldu biex l-emendi tagħna jidħlu fil-baġġit aħari li isir bil fuq u mal-Parlament u li aħna nappoġġaw. Grazzi tassew. L-Onorevoli Rowland għal minuta u nofs. Grazzi tassew, meta nħares dan il-budget Ewropew jiena nħares nara il-kummedji tas-soltu. il diskrepanzi huma il- il-ħolqin ta' dipartiment li suppost jipromuovu l ħajja Ewropea Dawn il-djufijiet juru l-infiq fostom il-Kumitat tar reġjuni li jonfoq 725,000 f-medalji u regali bħal pereżempju il-President tal-Kumitat tal-Ħut li qeret l-Industrija tas-Sajt Din hija xi ħaġa arroganti ħafna aħna qegħdin l-Unjoni Unit għadu jikkontribwixxi 18 miljun għall budget tas-sena d-dieħla. Kif ħadħallsu għal dawn iżlid fil-budget il nitilqu aħna? Mhux minħabba tkabbir, għax dalwaqt ikollna reċessjoni, U lanqas minħabba stimolo fiskali għaliex dawn il-politiki qegħdin mhux qed jingħataw l-ekonomija kollha Ewropej. Il-wedit tal-patt ta' stabilità u tkabbir mhuwiex hemm biex iwassal tkabbir qiegħed hemmhekk biex il-Kummissjoni tkun tista' iċċedi lil pajjiżi favoriti tagħha għalhekk Franta tista' tagħmel li trid u l-Italja le. Mario Draghi kellu raġun fit-talba tiegħu għal stimulu fiskali, iżda dan kollu għal xejn jekk iż-żona euro se tibqa marbuta fil-pat ta' stabilità u tkabbir u marbuta fl-euro li huwa strument ta' konverġenza imma kif rajna fil-kriżi finanzjarja li kellna erret il-ħajja ta' Taljani u ta', ta Greċja għal fini ta' integrazzjoni Ewropea. Als nächstes hat das Wort der Kollege Ressler für eine Minute 30. L-Onorevoli Wrestler, grazzi tassew, President. L-Europa għanda bosta sfidi illi l-ebda stat membru ma jistar solvi waħdu. Aħna qegħdin ngħixu fi żmien fejn għandna bidliet klimatiċi, teknoloġiċi u demografiċi. U għalhekk fl-aħħar budget fl-aħħar MFF għandna kwistjonijiet budġetarji li huma importanti ħafna. Aħna fil-Parlament Ewropew irridu nkomplu nisħu fuq politiki illi jimmiraw eh, iż-żgħażagħ politiki illi se jwasslu għal edukazzjoni xierqa, postijiet tax xogħol tajbin għaż-żgħażagħ tagħna li tagħhom ħajjithom biex ikunu jista' jibdew anke familja madwar l-Ewropa. Irridu nappoġġaw l-investiment f'innovazzjoni, riċerka, u għalhekk nagħmluha possibbli li nkunu kompetittivi fuq livell globali apparti minn hekk irridu nkomplu nsegwu politiki li se jnaqqsu d-diskrepanzi bejn l-istati membri l-ewropa ċentrali u tal-lvant fosthom il-kroazja bħala iżgħar stat membru għad għandhom iridu iħossu il-benefiċċji tal-sħobija tagħhom dawn rridu naraw għalhekk kif l-Stati membri jużaw ir-riżorti tagħhom għalhekk il-budget tal-2020 għandu b'xi mod jew ieħor jiġġustifika l-fiduċja li aħna ingħatajna miċ-ċittadini Ewropej. Irridu nħarsu lejn il-futur, iżda fl-istess waqt irridu innaqsu id-differenzi bejn il-ġenerazzjonijiet f'bosta reġjuni. Grazzi, l-Onorevoli Biedron minni xet naraħ hawnhekk forsi bidel is-siġġu tiegħu mela jekk mhux qiegħed hawnhekk inkomplu u ngħaddu għall-onorevoli chastel eżis kollegi president ejja nkunu ċari it-tnaqqis tal-kunsill mhux qed jirrifletti l-prijoritajiet tal-presidenza finlandiża u lanqas dak tal-president tal-kummissjoni u lanqas dawk mixtieqa miċ-ċittadini tagħna Irridu naħtfu din l-opportunità u nindirizzaw l-isfida tat tibdil fil-klima anke fuq livell ekonomiku biex ikollna prosperità għal kulħadd bli ninvestu fl-innovazzjoni u r-riċerka fissem il-grupp tiegħi restaqt emendi li jirriflettu x-xewqa tagħna għal mikrofinanzjament u intraprenditorija li waslu għal benefiċċji li huma vulnerabbli u li jridu iwaqfu l-kumpaniji tagħhom fi spiritu ta' intrapriża jtejbu l-kompetittività billi jkun hemm ukoll appoġġ għall-smes u jinvestu fl-innovazzjoni sabiex ikunu jistgħu jsibu innovazzjoni u finanzjament anke jingħataw taħriġ vokazzjonali. dan huwa l-prezz li rridu nħallsu għal tkabbir u l-impjiegi. Grazzi tassew Issa onorevoli Dowding. Societies. Is-soċjetajiet tagħna u l-komunitajiet tagħna qegħdin jintaqgħu ma' sfidi kbar tibdil fil-klima, l-inġustizzja soċjali, l-inugwaljanzi ekonomiċi, dawn kollha għandhom bżonn azzjoni politika u determinata. Illum jiena nilqa d-deċiżjoni illi nżidu l-fondi għal programmi Horizon 2020 u ta' l-Erasmus u l-vot tal-lum huwa pass il-qoddim Però hemm bżonn ta' ħafna iktar eh, ħidma fuq ir-riċerka dwar it-tibdil fil-klima u għalhekk jiena eh, nitlob lill istati membri biex jissodisfaw l-impenji tagħhom u anke biex iżidu l-fondi għal Horizon Europe. L-innovazzjoni hija importanti ħafna biex isib soluzzjonijiet għal problemi bħal tibdil fil-klima, però di mhux l-unika risposta. Hemm bżonn li jkun hemm azzjoni immedjata wkoll eh, foqsma oħra, però llum hija niċċelebraw l-investiment fil-futur u anke nħdu azzjoni b'mod deċiżiv dwar it-tibdil fil-klima fil-futur. Grazzi ħafna l-Onorevoli Limis. Is-Sur Fest. Grazzi ħafna eżis kollegi hawnhekk qegħdin nitkellmu f'isem il-ċittadini Ewropej għaliex huma qegħdin iħallsu għalih permezz tat-taxxi tagħhom il-baġit huwa ta' żdied baxar biljuni meta tikkumparah ma' tal-2019 u hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq it-tmiem ta' l-Ewropa naraw popolazzjonijiet ikbar u għalhekk forsi ċertu ammonti qegħdin eh, jonqsu flimma din qegħdin jgħixu l-MPs. Il-budget huwa wieħed kbir, wieħed jisu qed jagħmilha li m'hemmx il-Brexit, m'għandniex riċessjoni, m'hemmx l-influenza taċ-Ċina. Il-budget mhux qed iqis ir-riski u fil-qalba tiegħu qiegħed jgħaddi żmien bina U dan kollu qiegħed jiġi jiġri wara anzi bil-moħbi tal-ċittadin. Grazzi ħafna Sur Kristoforu. Signora President, Kommissjoni, għalija il-Baġit Ewropew għandu jkun wieħed li jiffoka fuq it-tkabbir u anke jindirizza l-aspettattivi leġittimi ta' ċittadini Ewropej dan biex inkunu nistgħu niffinanzjaw il-qat fost il anzi naqsu l-qat fost iż żaza niffinanzjaw is-sigurtà u aspetti oħrajn importanti għall-Unjoni Ewropea u għall-Istati Membri anke pereżempju l-investiment fl-ekonomija diġitali. Hemm bżonn budget illi wkoll jagħti ċerta garanziji għall-istat ta' dritt, għall rispett tad drittijiet tal-bniedem dawn ukoll Iċ-ċittadini Ewropej ma jridux li l-flus imorru f'pajjiżi li qegħdin ifallu fir-rispett tagħhom għal drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt dawn li qegħdin jiksru l-liġijiet Ewropej u anke dik internazzjonali, pereżempju t turkija M'għandniex ninvestu fit-Turkija, sakemm ma jibdlux l-aġir tagħhom sakemm ma jirrispettawx il-valuri u l-drittijiet tal-bniedem għaliex eh, hawnhekk anke minħabba dak li qegħdin jagħmlu fiż-żona ekonomika ta' Ċipru u anka f'numru ta' partijiet differenti ta' dan ir-reġjun. Issa kummissjoni hemm bżonn illi nifriżaw il-flus li jmorru għat-Turkija u ejja nibagħtu sinjal ċar illi aħna unjoni ta' valuri u prinċipji u rridu wkoll illi l-flus illi l-pajjiżi li jieħdu flusna wkoll jirrispettaw l-istess valuri. Grazzi ħafna Sur De Castro. President. President, Kommissarju, Onorevoli Kollegi, Iċ-ċittadini jitolbuna Ewropa iktar qrib biex tirrispondi għat talbiet tagħhom. Però l-pożizzjoni tal-Konsil fuq il-proposta ta' budget tal-2020 isa qed bedna minn dan lan. Qed nimxu pass, passi lura ehm, mill-proposta tal-Kummissjoni. U aħna bħala parlament konna diġa għadna li miex bizzejiet. Irridu nkomplu ninvestu fis settur tal-agrikoltura, illi għall-ewwel industrija Ewropea u ħafna drabi e, ma jagħtuhiex l-attenzjoni biżejjed. Il-tieħa l-2020 mhux qed tikkonsidra situazzjoni ġeopolitika. Hemm l-embargo ta' Russja u rridu naħsbu anki fuq il-Brexit no deal. Il-futur ta' żgħażagħ rridu naħsbu fuqu u anki fuq il-futur tal-industrija alimentari u rridu nevitaw li namlu passi lura, għax dawn se jkunu sinjali negativi, specialment meta niġu għal negozjati fuq l-MFF il-ġdid. Grazzi. Grazie, Grazzi ħafna, Sur De Castro, issa il-Sinjora Semsrot. Is-Sur Semsrot. Grazzi ħafna, President. Dan huwa budget aġġornat ħafna Jekk tħares lura lejn il-Medjuevu fejn min kien responsabbli u mill-teżor tal-istat ishom omja għal perikli illi hemm fid-dinja moderna isna qegħdin ngħixu f'sajf li ma jispiċċa qatt fil-foresti u telf ta' biodiversità Dan għalhekk irridu illi n-nies joħorġu fit toro u jipprotestaw kontra dan il-tnaqqis tal-fondi hemm nies vulnerabbli hemm barra li għandhom bżonn lajnuna tagħna u ma nistgħux sempliċement ninjorawhom. Grazzi Sur Borkja. Grazie. Grazzi President. Jiena nħoss illi il-programmi biex nappoġġaw l-intraprizi u riċerka u innovazzjoni huma importanti ħafna, però jina sorpriż kif il-proposta tal-Kummissjoni għal-2020 hemm żieda illi qed ipoġġu eh, pajjiżi bħall italja eh, eh, li huma kontributuri netti f'pożizzjoni negativa Situazzjoni għata miex zgura. Ma nistawx ikonna miri gbar. Iridu inħarsu lejn il-problemi li għanna u nipruvaw ninkorroġuhom. Per eżempju, l-aċċess għal eh, kompetizjonijiet tal-Kummissjoni. Fl-Italja hemm eżempi ta' eccellenza illi ħafna drabi ma jkunux jistaw jihdu sem eh, fil- parteċipazzjonijiet Ewropej mħabba eh, illi huma diffiċli ħafna il wieħed jieħu sem. Ma nistawx neskludu minn qabel il-kumpaniji żgħar ħafna. Grazie. Dankeschön. Als nächstes hat das Wort der Kollege. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Herbst. Signora President, Signori, Għadna kif tkellimna fuq il ġlieda kontra il-kanċer u edna illi Horizon ħajkun importanti ħafna mbagħad fil-punt li jmiss fl-aġenda meta tħares lejn iċ-ċifri isna tnejdu bil-kontra. U titkun loġiku konsistenti fil-ħajja u tibqa' fuq l-istess eh, direzzjoni. Hawnhekk nitkellmu fuq id-dewmien u id-dewmien ifisser ħin Jekk inti qed tiġġieled il-kanċer, il-qatt fost iż-żgħażagħ u kwistjonijiet simili, il-ħin ma jaħdimx favurina u ma nistgħux eh, naqgħu lura għaxat fil-verità diġa qegħdin naqgħu lura l-Ewropej għandhom valur miżjud. U dan ma jaħdimx tajjeb ma tnaqqis li qegħdin tipproponu. proponu kunsill kull darba hekk jiġri dejjem ikun hemm tnaqqis min-naħa tal-kunsill huwa parti mill-proċess, però dan mhux sempliċiment ritwal, ma nistgħux noqogħdu neħlu il-ħin u l-isforz u nargumentaw qegħdin tpoġġu lill-Parlament eh, f'pożizzjoni diffiċli ħafna. Grazzi ħafna, Sinjura Benova, l-minuta. Grazzi ħafna. President. Kummissjoni, il-Parlament Ewropew huwa ambizzjuż ħafna jiena rapporter għal dan ir-rapport u għandna bżonn ħafna iktar flus u dan il-flus mhux qiegħed hemm fil it tibdil fil-klima l-ambjent dan kollu joħloq ħafna sfidi hemm bżonn ta' iktar minn 3.5 miljun iktar għal dan irridu nżidu anke l-istandards tal-ħajja taċ-ċittadini tagħna l-pilastru soċjali wkoll illi jrid jiġi indirizzat ukoll il-ġlieda kontra tibdil fil-klima dan kollu jrid jiġi ffinanzjat u għalhekk hemm bżonn ta' sistema illi tista' tilqa għal din l-ambizzjoni. Din it-tip ta' sistema tista' tintlaħa permezz ta' taxxi progressivi pereżempju għal kumpaniji kbar xi ħaġa li semmejna kemm il-darba hemm bżonn ukoll illi naqsu l-evażjoni tat-taxxa u jkollna miżuri ħalli naqsu il-kumpaniji letterbox. Grazzi ħafna is-sur Pizzula għal minuta. Grazzi ħafna jiena ħdimt fuq dan id-dokument fil-Kumitat Reġi u għalhekk dik hija l-perspettiva li minna sa eh, nitkellem il-fond ta' koeżjoni huwa wieħed mill-elementi prinċipali għall-iżvilupp ta' ħafna stati membri u għalhekk għandu jibqa' wieħed mill-affarijiet essenzjali fil-budget għall 2020 kif ukoll għall-MFF li jmiss. Dan irrid isir ukoll b'konformità mal-Trattat ta' Lisbona illi illi jgħid illi l-ebda reġjun għandu jaqa' eh, lura kull euro li kull euro illi tinvesti fil-fond ta' koeżjoni jrendi lura euro u 24 ċenteżmu. Il-budget qiegħed jien jor affarijiet bħal pereżempju l-inizjattiva taż-żaża u anke tibdil fil-klima. Dan il-budget mhux ħajindirizza dawn il-kwistjonijiet għaliex u l-Kummissjoni ma tistax tuża il-fondi għal dan għaliex ma jorbotx tajjeb mal-pjan ta' azzjoni tagħha, pjan ta' ħidma. L-Onorevoli Gill Jiena sa nitkellem fissem, anzi bħala shadow rapporter fil-Kumitat Afet u jiena imħazba fuq dan il-tnaqqis ta' aktar minn biljun euro taħt il-kapitlu 4 fuq l-azzjoni esterna għal dawn l-aħħar tliet snin. Il-Kunsill jemmen verament illi F'dan il-kuntest internazzjonali fejn id-demokrazija, drittijiet tal-bniedem, l-istat ta' dritt qegħdin eh, jinqerdu bil-mod il-mod f'kontinenti differenti. Din hija responsabilità hija responsabbli illi nabbandunaw il dawn it-tip ta' nies li, verament għandhom bżonn li jiena imħasba l-iktar huwa fuq il- kif aħna isna qegħdin nemxu bħall-Istati Uniti fejn iċ-Ċina minflok qiegħda eh, tinvesti ħafna fuq id-drittijiet tal-bniedem u aħna bil-kontra. Hemm bżonn illi aħna nifokaw iktar fuq id-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija, u għalhekk hemm bżonn il-Kummissjoni tagħmel reviżjoni tal-proposta eh, tagħhom ħalli fil-verità eh, dawn il-flus imorru wkoll għal affarijiet tajbin bħal dawn. Grazzi ħafna. Is-Sur Gajer għal-minuta. Grazzi ħafna President, Ministru, Kummissarju, hija Dan huwa l-11 il-proċess ta' budget li qed nipparteċipa fih. Dan ritwal orizzontali tedjanti ħafna. U l-istess għall kunsill ma tantx hemm oriġinalità u anke fejn għandu jaqsam l-ispjegazzjoni tal-tnaqqis aktar ċifri anke eh, fid-dawl tal-inflazzjoni qed innaqsu xi ħaġa li qal is-sur Herbs jekk aħna naċċettaw il-proposti tagħkom tistgħu intom tispjegaw lill-Ewropa min qiegħed id-dar kif il-Presidenza Finlandiża mhux qiegħda tinvesti fl-ekonomija diġitali, fl-infrastruttura. Ma naħsibx tistgħu tiġġustifikaw tiġġustifikaw aġir bħal dan. Grazzi ħafna, Signora Grappini. Għal minuta. Grazzi ħafna. Komissarju, Ministru, hawnhekk qegħdin nitkellimna ħafna fuq dan il-rapport u hija normali illi nagħmlu dan. L-ewwel qabel kollox jiena nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni tal-li spjegat għalfejn dan it-tnaqqis mhuwiex iġġustifikat, nafu għalfejn jiena xedew rapporter fil-Kumitat Tran u naqqastu kollox il-konnettività, r-riċerka, l-innovazzjoni. Ministru, mistoqsija għalik inti qed li l-budget huwa strument importanti għall-politika Ewropea. Però dan il-budget li qegħdin tipproponu kif jista' jappoġġa l-politika Ewropea? Eh, il-koezjoni, il-negozji żgħar, l-startups, is-sigurtà. Dawn huma l-aspettattivi tal-ċittadini tagħna, s-sigurtà u anka eh, standards tal-ħajja aħjar, però dan kollu imur bil-kontra ma dak li qegħdin tgħidu, qed tgħidu li rridu nappoġġjaw il-politika Ewropea, però b'dan it-tnaqqis qed tagħmlu bil-kontra. Falls nicht entdecken kann. Mena, is-Sinjura Neuhi li mispero mhux qed nara hawnhekk. Le ma jidhirx li huwa l-każ u għalhekk ħanaddiha s-Sur Fernandez. Illi wkoll mhux qed nara hawnhekk. Is-Sinjura e, Kamvert għal minuta. Grazzi ħafna, President. Tajjeb li ma tonfoqx iżejjed u ma tberbaqx il-flus u Naħseb hekk qed jagħmel il-Kunsill eh, ħafna tnaqqis anke l-kultura, anka l-iktar programm ta' suċċess għall ewropa l-Erasmus qiegħed jara t tnaqqis l-iżvilupp personali u anke l-investiment fl-iżvilupp personali huwa importanti ħafna ċ-ċittadini u laqas biża din taħsbu fiha din il-ħaġa, l kunsill jinjorah dan il-qasam, il-Creative Europe, il-Europe for Citizens. Dej qatt ma jkun hemm investiment biżżejjed f'affarijiet bħal dawn, il-Kumitat tal-Kultura jħoss li hemm bżonn żieda ta' 10 fil-mija għal dawn iż-żewġ programm li għadni kif semmejt, hemm bżonn li ninvestu aħjar f'dan kollu, fiż-żgħażagħ, fil-kultura, fl-edukazzjoni u din hija din hija xi ħaġa li hemm bżonn li nagħtu risposta liha. Grazzi ħafna. Is-sur Beni fej għal-minuta. Jina naħseb li d diskussjoni għal budget tal-2020 hija opportunità biex inkunu nistgħu nisqu fuq il-bżonn li nagħtu appoġġ għal Eh, impiegi. Jina bħala membru tal-Empl e prezentajt eh, emendi biex insaħħu dan l espet fit-test, speċjalment inizjativa għal-impiegi fost iż-żazax. Il-livelli ta' għad fost iż-żazax huma għolgin wisf ħafna stati membri u għal din raġuni. Aħna bil-bidliet tagħna nitolfu nitolbu li jkun hemm 600 miljun euro iktar għal dan il-bżonn u aħna għadna li rridu anki nindirizzaw eh, l-infiq lejn l-iżvilupp sostenibli biex noħol u sinerġiji ħannaqsu l-differenzi biex intejbu l-produttività u l-kondizjoniet tal-ħaddima. Fl-istess ħin anki nżidu il-fondi għal eh, taħriġ permanenti u professjonali. Eh, u vokazzjonali. Eh, L-Europa unek tritturi s-saħħa tagħha fl-interessi ta' ċittadini, speċjalment fil-kuntesti l-iktar li huma problematiċi. Grazie. Grazie ħafna sa' Sinjura Inċir. Grazzi tassew, il-foresti qegħdin janħarqu drittijiet tal-bniedem qegħdin jiġu medda f'ħafna postijiet. Jiena gburja li l-Partit Soċjalista l-Gvern tagħna eh, qed jindirizza l-kwistjoni tal-baġit biex jgħin l-iżvilupp iżda